Otwieram posiedzenie. Mela s-sessjoni miftuħa. Wara sospensjoni tal-bira fil-axija, mela sinjuri. L-ewwel punt fuq l agenda tagħna tal-lum huwa l-preżentazzjoni mill-Kunsjoni tal-Abbozz tal-Baġġit Ġenerali għall-eżerċizzju tal-2010. Huwa verament ta' pjaċir u onur li nagħti merħba u nilqa' l